waslet Gaza u allura nixtieq eh, nisidenkom biex tappoġġjaw din eh, il-manifestazzjoni paċifika biex nuru l poplu ta' Gaza li huma mhumiex minsija mill-komunità internazzjonali eh, u illi aħna niddistanzjaw irwieħna mit-teddidiet ta' Izrael il għaliex ħarġu għalu li ħajkun hemm ġodda bħal ħames snin ilu. Uh, Nixtieq eh, nitlob ukoll il-Kunsill biex naraw li nsibu soluzzjoni u nbidlu darba l dejjem din is-sitwazzjoni eh, f'dan ir-reġun tan sfortunat. Grazzi. Vi informo Ninformakom li mill-15 ta' ġunju 2015 ġi waqaf grupp eh, ġdid eh, politiku, grupp eh, Ewropew ta' Nazzjonijiet u tal-Libertà. Hemm 36 deputat f'dan il-grupp u dana ġifiri skont ir-regolamenti arfuni li dan il-grupp ġi imwaqaf. Le kompetenti autorità della l-autoritajiet kompetenti tal-